qed nitkellmu dwar ġestjoni militari f'żoni fejn hemm il-kriżijiet u aħna mhux hekk ridna. U din hija l-opinjoni ta' ħafna organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili. U ma nafx eżattament kif il-kollega demokratiku mill-komitat għandu informazzjoni differenti minn dak li għadni kif għatjena. Aħna ma nistax naċċettaw dan ir rapport Grazzi ħafna l-Onorevoli Kukan għal-minuta. Nsellem il-kulħadd nixtieq nirringrazzja l rapporteurs għax-xogħol li għamlu fuq dan il-file. Meta rajt il-proposta tal-Kummissjoni għall-ewwel darba, kont pjuttost xettiku. Bħala l-ex rapporteur għall jennaju l-EFD, l efsd jien ħsibt li kien se jkollna problema li niġbru dawn l-istrumenti kollha taħt eh, strument wieħed se jkun importanti illi nżommu l il filosofija inizjali ta' dan l-istrument bħala strument illi jkun immexxi mill-politika għal ġid tal- eh, eh, dawk li huma madwarna fil-viċinat tagħna irridu nappoġġaw ir-riformi u l-isforzi li se jsaħħu d-demokrazija, l-istat ta' dritt, protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u appoġġ għal eh, riformi ta' governanza ekonomika. Fl-istess ħin irridu niddiskutu dwar prestazzjoni u l-allokazzjoni ta' dak il-prinċipju aktar għal aktar. Il-Parlament Ewropew għandu jkun aktar involut fit tfassil, programmar u monitoraġġ ta' dan l-istrument. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Costa. Grazzi, President. Nixtieq nirringrazzja l rapporteurs kollha rrid ngħid li dan il-Fond Uniku għall-Azzjoni Esterna li jinkludi wkoll il-Fond tal-Kooperazzjoni l viċinat li m'għandux joħloq konfużjoni ta' politiċi u ta' għanijiet u speċifiċitajiet, imma um, juri li hemm attenzjoni ġdida uh, biex nagħti iktar saħħa lill kooperazzjoni fil-qasam tal-edukazzjoni. Għalhekk l-istrateġija ġdida għal relazzjonijiet kulturali internazzjonali li huma fondamentali jekk l-Ewropa trid tkun attur globali. Jiena kont rapporter u nilqa' din l-ewwel darba li fl-istrument ta' dan it-tip qegħdin ngħidu li se jkun hemm riżorsi li jistgħu jintużaw biex nappoġġaw attivitajiet ta' Erasmus pereżempju ma' pajjiżi terzi xi ħaġa li talbuna ħafna iż-żgħażagħ Afrikani u anke tal-pajjiżi tal-viċinat u anki l-proposta tal-Kumitat tiegħi li nsaħħu relazzjonijiet internazzjonali bilaterali bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi fil-ftejmiet bilaterali kollha anke fid-daw tal-Aġenda Kulturali Ewropea l-ġdida. Naħseb li dan huwa element importanti biex insaħħu l-kooperazzjoni, id-dialogu interkulturali interreliġjuż u r-rwol tal-operaturi f'dan il-qasam li jistgħu mbagħad iktar joqorbu lejn il-soċjetajiet ċivili. Grazzi ħafna l-Onorevoli Andrikiene. fil-politika barranija l-kontinuità u l-konsistenza huma importanti anke azzjonijiet esterni eh, effiċenti u l-istrumenti finanzjarji wkoll huma importanti l-iżvilupp tal viċinato u kooperazzjoni ehm, dak kollox jinġabar taħt dawn il-titli llum itqal ħafna dwar dawn l-affarijiet tliet komitati u erba' rapporters ħadmu fuq dan ir-rapport dana kollu għad għandi xi dubji fuq ċerti punti, pereżempju l-finanzjament mill-Unjoni Ewropea għal dan l-istrument u anki għall politika tal-viċinat. Din hija politika importanti ħafna hija imnaqxa fit-trattati u importanti illi jkun hemm aktar finanzjament għaliha imma hemm nuqqas ta' ċarezza u l kummissjoni u fiħdan il-Parlament mhumiex qed jaqblu. Uh, Mbagħad kemm dan l-istrument se jissodisfa l-ambizzjonijiet kummerċjali tagħna u l anijiet tagħna illi aħna inħarsu s-sistema kummerċjali multilaterali tagħna. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Benifej. President, il-proposta li ninkludu l-istrumenti tal-viċinat, svilupp, kooperazzjoni u anke għall promozzjoni ta' drittijiet fondamentali huma tant importanti għall-azzjoni esterna tagħna, forsi għajjem xi tħassib imma grazzi għax-xogħol tal-Parlament it-test ittejjeb iż-żieda tar-riżorsi allokati jaqbel ma' talbiet tagħna u jiena kuntent ukoll li ġew inklużi l-prioritajiet espressi mill-grupp ta' ħidma tal-Kumitat tal-Affarijiet Esterni. Pereżempju, fuq ir wol tal-Parlament u l-iskrutinju demokratiku fuq deċiżjonijiet dwar l-infiq għal iktar flessibilità u semplifikazzjoni tal-proċeduri. Huwa importanti li l-politika ta' viċinat ukoll tingħata kapitlu speċifiku bi kondizjonijiet marbuti ma' drittijiet tal-bniedem bħala prinċipju li għandu jigwida l finanzjament l-Unjoni Ewropea trid ikollha kredibilità fl-azzjoni esterna tibqa' lejali għal valuri tagħha anke meta tkun qed issegwi interessi strateġiċi u nazzjonali hemm bżonn li nagħmlu pass il qudiem flimkien sabiex ikollna rwol iktar qawwi u kostruttiv biex niġġieldu anke kontra forum ta' neokolonjaliżmu li jiġu mibnadi oħra tad-dinja. Grazzi. Grazzi molto pan Peterle, jedna minuta. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Peterle. Grazzi ħafna, Sur President kummissarji, kollegi, dan l-istrument huwa importanti ħafna biex nippromuovu l valur u l-prinċipji tagħna naqbel mal-ambizzjoni illi norbtu l-istrument tal-finanzjament estern u li naddattaw ukoll flessibilità f'termi ta' appoġġ għall-iżvilupp imma mhux għaspejjeż tal- responsabilità demokratika u mekkaniżmi ta' kontroll. Jiena appoġġa nappoġġa l-elementi li propona Sur Preda u l-PPE li jitolbu strument separat għal politika tal-viċinat u jisqu wkoll fuq l-importanza politika tar relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l pajjiżi tal-viċinat. Għandna nagħtu każ il-politika tal-viċinat tagħna u għandna nittrattawha b'mod separat mill-politika l iżvilupp mod ġenerali. Grazzi ħafna. Onorevoli Petterle, issa l-Onorevoli Enrique Guerrero Salom. Signora President, jekk jintużaw imma biss jekk jintużaw kif suppost eh, dana l-istrument jista jagħmel il-leħen tal-Unjoni Ewropea iktar koerenti fir rigward ta' barra u anki fix-xena internazzjonali u anki wassal għal promozzjoni ta' valuri demokratiċi, sostenibilità soċjali, protezzjoni tad drittijiet tal-bniedem, kooperazzjoni, paċi u stabilità. Bħala rapporter tal-għajnuna umanitarja tal-Parlament jiena rajt f'dawn iż-żminijiet kemm il-kriżijiet umanitarji eh, imbidlu fil-karatteristiċi tagħhom. Il-kriżijiet ta' emerġenza saru kriżijiet fit-tul u soluzzjonijiet politiċi, l-azzjoni globali u ma tant importanti bħalla jnuna immedjata biex insolvu u nissodisfaw l-ewwel bżonnijiet tal-persuni. Jekk l-Unjoni Ewropea tuża dan l-istrument biex tħares il-paċi jew terġa' tiddaħħal il-paċi mela l-ura ikun jistħoq l-appoġġ li għadha sentuha permezz tal-vot tagħna. Kiitokset kollega Guerrero Salom. Ja sit... Grazie ħafna, onorevoli Guerrero Salom. L-onorevoli Zrovleski, minuta. Grazzi ħafna. Jekk niftakar sew, l-istrumenti illi kellna għall-azzjoni testenni se jiskadu s sena d dieħla u jridu jiġu sostituti u hija ħaġa tajba li aħna qegħdin nitalmu mill-iżbalji tagħna u ntejbu dawk l-istrumenti qed nitkellmu dwar design biljun ta' euro, kważi design biljun euro għalhekk dan il-flus iridu jintużaw sew għal bżonnijiet ta' dawk li jistaw igawdu minnhom. Irridu naħdmu biex neliminaw il-faqar biex nappoġġaw id-demokrazija u nappoġġaw u nistabilizzaw l-ekonomija għannom tal-Kumitat Kult jiena nixtieq nisħa u ngħid illi irridu napplikaw strumenti inklusivi bħal Erasmus Plus, bħal Creative Europe u Horizon 2020. Naħseb li jekk aħna nużaw il-kultura sew u l-industrija tal-kultura u l-edukazzjoni, naħseb dan l-istrument jista' jkun ferm aktar effiċenti. Grazzi. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Zdrajewski. Issa s sinjura Gell għal minuta President Kummissarji l isfidi li qegħdin dejjem joktru juruna illi l-Unjoni Ewropea titissur issir attur globali aktar attiv. Għanna bżon nis nifokaw iktar fuq il-politika, li programmar u koordinazzjoni mal-istati membri. Jina rajt il-proposta tal kummissjoni għal strument wieħed u nittama li dan se jimxi id fit ma' aktar skrutinju parlamentari. Jina nistaqsi l kummissjoni l nett il kummissjoni se taħdem mal-Parlament biex jaqblu fuq kriterju sabiex jiskattaw il-sospensjoni ta' finanzjament lil pajjiżi sħab meta jkun hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem dan ir-rapport jappoġġa allinjament aħjar ta' investimenti esterni tal-Unjoni Ewropea f'allinjament mal-miri għal protezzjoni tal-klima. Umbat, il-proposta tal-Parlament biex ikun hemm tisjeħ kwaċtajiet għall atturi militari biex nifukaw fuq riġenerazzjoni ekonomika minn flok id-difiża nittama li l-Kummissjoni se segwi ma' dawn il-prinċipji ma' dan l-istrument il-ġdid. Grazzi ħafna, Sinjura Gill. U issa l-Onorevoli Zofko għal minuta. Grazzi, Signora President, Kommissarju, kollegi. Kif prezentat fl-Strategija Globali tal-Unjoni Ewropea, approċċ Ewropew tal-azzjoni esterna u importanti anki għal kooperazzjoni u l-iżvilupp. Irridu nużaw bl-aħjar mod possibbli l-valur miżjud illi din toffri flimkien nistgħu niksbu aktar minn kull, kull stat membru jaġixxi għal rasu wara dawn l-anijiet. L-emenda 55 ippreżenta hija essenzjali biex nitolbu aktar kooperazzjoni u importanti li nużaw din l-opportunità sabiex naħdmu fuq l-MFF biex niżviluppaw l-istrument tal kooperazzjoni internazzjonali biex nipromovu kompetenzi internazzjonali uniċi biex nikkooperaw aktar flimkien. Ja, Grazzi. Issa ngħaddi l-kelma lil Cecil Kienge għal minuta. Grazzi, President. Grazzi, Kummissarju. L-erda tal-faqar u għalan ewlieni tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp l-azzjoni esterna tal-Unjoni trid timxi ma mal isfidi kbar globali, partikolarment li nilħu l-anijiet tal-Aġenda 2030. L-adozzjoni tal-istrument tal-viċinat, kooperazzjoni tal-iżvilupp u l-kooperazzjoni internazzjonali qegħdin u pass ieħor il-qudiem fil-ġlieda kontra l faqar kemm fuq livell ekonomiku kif ukoll fuq il-livelli demokratiċi, soċjali u ambjentali. L-istrument ġdid ambizzjuż se jagħti possibilità biex bekk ikonna forza ikbar u anki intervent aktar b'saħħtu biex inħarsu l-valur universali tad-demokrazija, tal-istat tad dritt, tad drittijiet tal-bnedmin, l-integrazzjoni soċjoekonomika u l-ħarsien tal-ambjent. Unità ma tfissirx in-nuqqas ta' diversifikazzjoni, anzi l-priorità ġeografiċi se jkomplu jkunu ta' sew importanti, bħal pereżempju għal ftehimiet il-ġodda mal-pajjiżi tal-ACP. L-innovazzjoni tista' wkoll twassal għal aktar influwenza fuq ix-xenarju globali fejn tweġiba ferma olistika tkun biss effikaċi. Grazzi. Grazzi ħafna, signora Kienge.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 qed jurina illi m'hemmx ftehim dwar xeħta għandha jkollha din il-politika. U dan huwa strument importanti ferm għal pajjiżi tal-politika tal-viċinat għaliex huwa strument enormi li jista' jbiddel l-affarijiet kif huma fir-realtà u jikkontribwixxi għall iżvilupp ta' pajjiżi terzi nwaqfu kriżijiet oħra ta' migrazzjoni. U allura huwa essenzjali li dan l-istrument jiġi mħejji kif suppost qabel żmien finanzjarju li jmiss. U bekk kollox irid ikun aktar effettiv biex naqdu flimkien diversi strumenti, però kollox irid isiru mbagħad b'ċertu loġika biex bekk ikonna trasparenza u kollox ikun aktar faċli għall beneficjarji skont l-NGOs jaraw telf tal-appoċ attwali bħala xi ħaġa li tista' tiġri u allura jixtiequ li jkollhom programm separat għal politika tal-viċinat. Grazzi ħafna. Julie Ward għal minuta. Fiż-żmien ta' Bolsonaro u Trump u aġenti li jindaħlu fil-proċessi demokratiċi, il-kooperazzjoni internazzjonali u l-appoġġ għal pajjiżi tal-viċinat eh, saret xi ħaġa aktar u aktar importanti. Nieħu pjaċir nara li rakkomandazzjonijiet mill-Kumitat Kalt huma inklużi fil-verżjoni finali tat-test li se nivvutaw dwaru. eżempju, l-appoġġ li hemm tal-Parlament biex bekk l-istrument il-ġdid jintuża għal Creative Europe u għal Erasmus Plus. Dana jista' jgħin biex insaħħu dimensjoni kulturali tal-affarijiet barranin tal-Unjoni Ewropea permezz tad diplomazija kulturali biex nagħmlu kuntatti personali biex bekk nibnu wkoll ftehim u nsaħħu il ħajja demokratika Fil-pajjiżi fejn kien hemm kunflitti ħafna drabi huma l-arti l-isport u attivitajiet kulturali li jibnu bażi biex nerġgħu nibnu s-soċjetajiet. Kitokset kollega Ward. Grazzi l sinjura Ward. Issa ngħaddi l-kelma lill onorevoli Solaw minuta. Thank you, Madam Chair. Grazzi, Sinjura President. Għanna naħdmu biex bekk naraw illi għanna u istrumenti finanzjari biex bekk nissimplifikaw il-kollox u fl-imkien ma allokazzjoni aħjar tal-fondi naraw illi l-azzjonijiet tal Ewropea f'pajjiżi barranin issir xaġa aktar relevanti, però rridu nirizzaw dan il-punt li ġej. Dan l-istrument il-ġdid se jaqdi l-promozzjoni tal- interessi ġeopolitiċi u ekonomiċi tal-Unjoni, jew għal kontrarju se jipromuovi l kisba ta' prinċipji ta' għajnuna umanitarja u kooperazzjoni internazzjonali fuq livell dinji jiġifieri fi kliem ieħor. Hawnhekk għandna strument ieħor illi pereżempju jara li l-għajnuna tal-umanitarja tiġi wkoll xi ħaġa dependenti fuq il-politika tal-migrazzjoni jew biex naqdu interessi ekonomiċi tagħna jew se nindirizzaw il-problema ambjentali madwar id-dinja u nippromuovu l paċi u l-prevenzjoni tal-konflitti. Jridu naċċertaw illi l-prioritajiet il-blinni ta' politika u l-anijiet ta' dawn l-istrumenti l-ġodda fil-prattika se jiġu jiġu appoġġati però ikunu dawk adegwati. Grazzi ħafna l-Sur Sole issa l-aħħar kellim l-Onorevoli Polċa Jekjoġbok. Grazzi ħafna, Signora President, tal-li tajtni l-kelma. Jena qed nara l politika tal-viċinat u l-politika tal-iżvilupp bħala strumenti ta' sigurtà lina. Bekk irridu naċċertaw is-sigurtà interna tagħna, però anki dik esterna. U allura jiena nilqa l-allokazzjoni mill-budget għal dan l-istrument il-ġdid. Kif ukoll nemmen illi dan l-istrument billi jingħaqad ma' diversi strumenti oħra jsir aktar effettiv biex innaqsu wkoll u kif nittama il l-ispejjeż amministrattivi u ta' riżorsi umani. Kull nhar ta' ħamis nitkellmu dwar il-każijiet ta' violazzjoni ta' dritti tal-bnedmin madwar id-dinja u naħseb illi billi noħolqu kondizzjonalità politika u anke ninsistu fuq prinċipji demokratiċi nistgħu b'dan il-mod naraw illi l-appoġġ ikun kondizzjonali u ntejbu l-impatt tal-linji ta' politika tagħna grazzi. Grazzi ħafna Sur Polġak issa ngħaddi l-kelma lura lill kummissarju Niġbit l-attenzjoni tal-Kummissarju għal fatt punt li xtaqsin insemmi fil-fatt kien hemm mistoqsijiet għalik ma nafx jekk tixtieq twieġeb għalihom għaliex kien hemm mistoqsijiet bħal pereżempju ix-xogħol li se jsir mal-Parlament Ewropew, xogħol se jsir fil-qasam ta' drittijiet tal-bnedmin, l-istrument se jkun marbut ma' dak kwistjonijiet bħal dawn, forsi opportunità din biex inti twieġeb dawn il-mistoqsijiet. Naddilek il-kelma. Thank you, Madam President. Grazzi, Signor President, onorevoli membri. Grazzi ħafna għal dibattitu daqstant utli. Jiena nixtieq Nifirħilkom il-ġdid għad-determinazzjoni tagħkom, is-suċċess tagħkom biex e, taslu għal l-ewwel qari final tal-ewwel qari ta' dan ir-fajl. Aħna min-naħa tagħna bħala Kummissjoni mod unanimu konvinti illi billi jkollna strumenti aktar koerenti u kostruttivi hija xi ħaġa essenzjali biex tassew niksbu l-anijiet u l-impenji tagħna li saru fil-kontest tal-istrateġija globali tal-Unjoni Ewropea, il-konsensus għall-iżvilupp kif ukoll l-Aġenda Globali 2030. Ninsisti. Dana kollu jsir fl-arkitettura nidiki biex bekk aħna inħarsu u nipproteġu l miżuri speċifiċi u l-importanza politika ta' kull politika tematika jew ġeografika, inkluż it-drittijiet tal-bnedmin u demokrazija fil-fema tagħna. Kolunkwa emenda li tista' dajjef jekk mhux tħodd struttura koerenti tal-istrument indiki kif ukoll kif qegħdin naraw fir-rapport jista' jikkontribwixxi għal inkonsistenzi u kontradizzjonijiet bejn l-anijiet ta' politika tagħna u l-kapaċità finanzjarja tagħna biex aħna nmexxu x-xogħol il-qudiem. F'dan il-kuntest jiena fiduċjuż illi l-eżistenza ta' kwalunkwe strument finanzjarju indipendenti ma jżidx aktar importanza għal politika oħra tal-Unjoni, anzi biex nelbu dawn is-silos ta' politika, irridu nibnu koerenza politika biex bekk aħna anki naraw li l-istrumenti finanzjarji tagħna jaħdmu għal dan il-għan. Nixtieq ukoll niġbet l-attenzjoni tagħkom onorevoli membri għal fatt illi l-istrumenti finanzjarji proposti mill-Kummissjoni huwa strument li jimxi skont il-prioritajiet tagħna ta' żvilupp. Is-sustanza illi insibu fil-konsensus dwar l-iżvilupp. U allura drittijiet tal-bnedmin bħala approċċ l-erodikazzjoni tal-faqar approċċ demokratiku għabbażi tal-liġijiet mal pajjiżi msieħba tagħna huma u se jkunu importanti parti prevalenti fil-fatt ta' l-implementazzjoni tal-politika tagħna tal-istrumenti finanzjarji lil dawk kollha dawk l-onorevoli membri illi kellhom tħassib dwar l-iżvijar possibbli tal-fondi għal anijiet militari li dawn il-kelliema jiena nixtieq nindika it-trattati ewlenin tal-Unjoni Ewropea fejn azzjoni militari finanzjata mill-budget tal-UE hija xi ħaġa impossibbli, pratikament impossibbli. Ċertament din il-ħaġa mhux se tkun parti mill-politika tagħna tal-iżvilupp. X'daqt ukoll nisħaq illi il-miri anki ta' nefqa kif huma proposti mill-Kommissjoni qegħdin jiksbu bilanċ tajjeb, ġifiri il-bilanċ tal-ambizzjoni tagħna fi kull linja ta' politika u zona ġeografika u mbagħad il-flessibilità meħtieġa biex aħna nwettqu dawn l-impenni bl-aqwa mod possibbli u fl-aħħar xtaqt ukoll naċċertakom dwar il-pentana biex ikonna dialogu miftuħ magħkom biex bekk insibu soluzzjoni bilanċata u ġusta biex inżidu r-wol ta' kontroll u anki ta' tmexxija politika tal-Parlament. Grazzi mill-ġdid. Aħna nittu pjaċir nisimgħu bir-riżultat tal-vot għada. Grazzi. Grazzi ħafna lill kummissarju Mimica. Issa ngħaddi l-kelma lura lir rapporteurs għandna erba rapporteurs nisimgħu l-ewwel lill onorevoli Panzeri jekk jogħġbu. Grazie. Grazie President, fil-qosor. il vizjoni globali u żamma ta' għanijiet ġeografiċi u settorjali din hija għażla li għamilna responsabilta u koerenza. U allura ma nifimx it-ħassib ta' dawk dwar l-istrument wieħed. Ma rridux nibżaw mill-sfidi li dan l-istrument qed joffrilna. Ejja ngħidu l-affarijiet kif huma għaliex matul id-diskussjoni f'dawn l-aħħar xhur ma' dawk illi tant jidru li huma dedikati għal politika tal-viċinat kienu lesti jissagrifikaw il-viċinat biex iqisu biss lej in-naħa tal-lemin. Aħna inkludejna allura l-istrumenti kollha. Issa kwistjoni l-oħra. Il-governanza hija essenzjali l-għażla li għamilna biex ikun aktar kontroll tal-Parlament Ewropew permezz ta' atti delegati b'dialogu strutturali aktar regolari illi jippreċedi d deċiżjonijiet ta' programmazzjoni. Hija xi ħaġa importanti stramba li ħadd ma semma din eh, dan l-element ta' trasparenza u possibilità tal-Parlament Ewropew illi jiddeċidi effiċenti b'mod konġunt. Kwistjoni oħra, kien hemm min semma li l-istrument bħal eh, eh, donnu hija xi ħaġa biex nwaqfu l-immigrazzjoni. Ma rridux illi l-polemika politika b'xi mod tiżvijana mill-għanijiet veri tal-politika li jridu jtuna dimensjoni globali f'termini tal-interventi tagħna u fl-aħħar il-Kummissjoni huwa evidenti illi bl-isforz li għamilna u mhux minn binar problemi mill-Parlament Ewropew irrid ikun hemm issa qabża ta' kwalità kemm fil-politika barranija kif ukoll fil-politika tal-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea biex bekk nuru tassew korenza kbira u kapaċità li nagħmlu intervent bħala protagonisti xi ħaġa li kienet tassew nieqsa f'dawn l-aħħar snin. Kitokset terustejak Panzeri. Grazzi ħafna lis-Sur Panzeri u issa nkomplu ir-rapporter mill-Kumitat Afet l-Onorevoli Preda. Ehm. Grazzi, Signora Presidente, nishtiq menejt li l-emenda li jena resaq ta' nom tal-grupp tiegħi ehm, mozzjoni ta' riżoluzzjoni din manda għaxam xejn mal fat li niprofa mm, inħassar da kollu li aħna nixin nixbu tu dan eh, l-aħħar xogranzi, eh, kontrarju nixin n li zidu 24% ma' dak li huwa ċena tabela li xfraħar mela ħara mela, dan jibqa u għahdat t-pretana mm, Iżda ba rridu nkunu realisti u ngħidu l-affarijiet kif huma l-bib għadu miftuħ għall-istrument ta' viċinat separata nafu li fehdan il-Kunsilli stati membri għadhom eh, mifruda bejnietom u għalhekk għadna rridu somur kajtu kollha fuq il-mejda għal-parlamenti li jmiss illi um, tal-negozjati eh, mal konsilja li li jaxem eh, joġob nama eh, jew li fl-axar mill-axar um, dan kollu dan l-istrument huwa kolossu huwa um, strument enormi iżda fraġli nixtieq ngħid li kien tentazzjoni minn ħadd tal komitat li dan kollu jihduħ mill-lat eh, tal-izvilup eh, u kien hemm ukoll il-possibilità eh, mm, li nelliminaw il-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq mm, l-għajnuna għall izvilup u għal-viċinat u l-flus tal izvilup pezzi tal-viċinat imorru bis għal-van nofsani. Umma, mm, jamlu dan, biex jakkoperaw l-idea ta' kooperazzjoni internazjonali ehm, u eh, jil-limitaw ehm, sens tal-politika eh, tal-affarijiet barranin eh, u tal-viċinat. Ehm, Jena dijem nappella għal approċ politiku li fl-axar meħal ma jimtax ruħu, pero mutanna kontroparti u dijem għal strument, għal flus, ġerien taqna, ma mumiex sempliciment biex eh, ikunu vittma ta' xi ħaġa strattajja u nkella biex eh, jitimaw eh, ħolm illi ma pragmatiku xejn. Grazzi. Preda jasitten. Grazzi l sur Preda issa indur lej rapporter Devi is-sur Frank Engel. Signora President, Eh, jiena eh, mhux se naqal dak li għadna kemm smajna, mhux se nirreaġixxi. Aħna smajna l-lum u eh, smajna il- mill-xelluk li huwa strument tal-finijiet militari, strument marzjali, ovvjament dana mhux xejn minnu. Huwa strument interessanti, strument li se permettina li fl-aħħar nimplementaw l-istrateġija l-Afrika illi aħna nsemmuha eh, ta' spess u illi minħabba nuqqas ta' finanzjament koerenti għat ma saret realtà se permettilna wkoll li konna interazzjoni bejn it-territorji koperti mill-politika tal-viċinat u territorju koperti mill-politika ta' kooperazzjoni li għamel ħafna sens għaliex aħna ma nistawx fid-dinja li ngħixu fiha nifirdu l-Alġerija mill eh, il-Marok, mill-Mauritanija, mill-Mauritania, eccetera, ġifiri hemm dawn l-interazzjonijiet mill-qrib ma' territorju koperti mill-politika jew minn oħra Ġifiri l-affarijiet saru issa mod aktar koerenti qed nissalvagwardjaw ukoll il-possibilitajiet ta' tkomplija ta' subija mal-pajjiżi tal-ACP. Ġifiri mis-sena l ġdid diħla se jkollna nissostitwixxu l-ftehim ta' Kotonu b'xi ħaġa oħra ma nafux eżatt se tkun din xi ħaġa oħra imma sa l-istrumenti li għandna qudiemna se jippermettilna biex inkopru s-sitwazzjonijiet kollha. Jiġifieri dan huwa kollox ma kollox strument tajjeb anki għaliex jinkludi il-viċinat. U jiena nixtieq li għada meta noħorġu minn din l-awla eh, l-istrument ikun għadu kifinu, ikun għadu tajjeb għaliex eh, il-xettiċizmu mux għetjen daqs il-realizmu politiku li rridu li il- politiki esterni kollha jkunu finanzjati b'mod koerenti u ambizzjuż. Mandi xejn aktar xinajt, grazzi. Engel ja sitten toinenkin Grazzi l-Sur Engel. Il-rapportor li jmiss mill-Komitat Devi, il-Sur Gerns. Oui, merci, Madame la Présidente. Grazie, Signora President intenni li bejnietna l-erba rapporters diskutajna u għabmot miftu eh, u eh, kanna skambju eh, li fl-axar mill-axar, wasani biex nejt li l-iktar importanti u għalla l-ħakna ba' konsens fl-axar mill-axar ħna għamilna dan kollu fi spirtu kostruttiv u l-anijiet li fissajna l-ħakni fil ti hemmhekk qegħdin. Iżda smajta ċertu opinjonijiet li jkolli ngħid li ġew minn nies li kemm kemm raw ir-rapport. Jien smajt, anzi rajt il-proposta oriġina tal-Komissjoni u jkolli ngħid li eh, ma naħsebx li hawnhekk aħna preferejna eh, natu ktar importanza l-izvilup eh, il-parti tal-viċinat eh, ħafna minna hija allokata għal fondijiet ta' żvilupp vera il-pilastri ġeografiċi wkoll ħaresnihom. Ġifieri m'hemmx differenza mill-politika preċedenti sempliciment bidina metodologija, sempliciment ġifiri għanna ba pur komuni, ba, dawn il-fondi jessa għadni għom daqqa biex bekk nkun nistaw namlu l-ħedma tagħna ma taħjar u zidna wkoll id-drittijiet ta' dan il-parlament, meta kien hemm għalina li sajna nagħmlu iktar fuq l-iżvilupp. Nixtieq ngħid li f'dan dal-istrument mhux biss minna l-massimu imma provajna mmorru lil-lin minn kif u jekk ridna minna lokaw iktar fondi għal politika Ewrop għal affarijiet barranin, naħseb terdu d-duru fuq eh, l-istati membri li deċidew li jallokaw bi 0.7% jekk ma konna nżommu eh, mal-wedettana ta' ħidma mill-qrib eh, mal-Kummissjoni nixtieq ngħidilkom eh, li eh, faċilment fil-perjodu li jmiss nistgħu nallokaw 200 biljun euro iktar għall politika Ewropea l-iżvilupp, ġifieri mhux fi Brussell u Strasburgu li intom tridu tresqu l-elementi tagħkom tmorru Varsovja, f'Roma, f'Pariġi, fl-bliet ta' kull stat membru fejn Bwediet li saru mux għet nżammu, eh, jekk rridu eh, iktar svilup, eh, rridu naraw u narfu li mux bissaħna, ma hemm ukoll il-Kummissjoni u hemm li sati membri, sfortunatament ikolli infakkarkom din ir-realtà nemmen li aħna kollox ma kollox għamilna xogħol, xogħol li fl-aħħar mill-aħħar permettilna li fit-triorgi ikonna ehm, ċertu ehm, ċertu perspettiva ehm, nittamaw li konsil eh, ikollu l-istess spiritu u l-punti vista ma jkunux daqshekk divergenti. Grazzi. Görens sille. Grazzi ħafna l-Sir Görens. U allura bekk temmejna d l-votazzjoni s-sir għada u issa komplu Punt li jmiss fuq l agenda Għanna rapport ta' sur Salafranca Sanchez Neira u sur Fleckenstein rapport dwar l-istrument ta' assistenza ta' qabel adezjoni għajpa tlieta. Naddi l-kelma lir rapporteurs għal xejn is-sur Salafranca Sanchez Neira. Erba' minuti jekk jogħġbok. Eh, Signora President, Kommissarju, Signori. Nixtieq l-ewwel qabel kollox nibda billi nirringrazzja lill-kollega tiegħi Fleckenstein għax-xogħol u l-kooperazzjoni tiegħu li nistaw najdu li huwa mudell verament ta' kif jistaw jiftemu bejnietom il-gruppi dan il-Parlament. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-Shadow Rapporteurs l-oħrajn u s-Sur Kummissarju nixtieq kol nispjega l-elementi prinċipali ta' dan ir rapport imma qabel nixtieq eh, ngħidlek xi ħaġa li semmew ħafna kollegi anke fil-kuntest tal-proċess elettorali li qed joqrob Fu l-isem illi għandu dan l-istrument, l-istrument tal-assistenza ta' qabel l-adeżjoni tlieta u nittama li waqt id-diskussjoni li se jkollna fe negozjati li se jsiru inkunu nistgħu wkoll neliminaw dubji li esprimew ċerti kollegi. L-ewwel nett naħseb li huwa importanti li ngħid nisħaq fuq l-importanza tal- l-ammont finanzjarju allokat għal dan l-istrument kważi 15 biljun euro, ammont kbir illi se jintuża biex jappoġġa riformi politiċi, amministrattivi, legali u amministrattivi illi jrid ikollhom dawn il-pajjiżi illi qegħdin fil-proċess ta' preadeżjoni dawn l-istrumenti se jintużaw ukoll, Sinjura President, b'ċertu mod sabiex jappoġġaw dak kollu li għandu x'jaqsam ma' riformi strutturali, governanza pubblika u indirizzati wkoll għal setturi konkreti li huma il-prinċipji li tespira l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea rispetta drittijiet fondamentali stat ta' dritt u affarijiet bħal dawn. Mbagħad l-iżvilupp ekonomiku u soċjali, politika agrikola, svilupp rurali, eh, svilupp innovazzjoni, politika ta' svilupp għal dak li għandu xaqsam mal-ambjent, il-ġlida kontra tibdil fil-klima u mod partikolari da' kollu li għandu xaqsam mal-kooperazzjoni interterritorjali u transkonfinali. Hemm tliet elementi fondamentali li jikkaratterizzaw dan l-istrument finanzjari differenza dak ta' qablu l ewwel net il-sim u għalli ġestjoni diretta u indiretta u anki il-ħtieġa li insaħħu dak li għandu x'jaqsam mal-viżibilità ta' azzjoni finanzjarji tal-Unjoni Ewropea mill-banda l-oħra rrid nisħaq ukoll fuq l-appoġġ eh, għal prerogattivi kif konna qed ngħidu qabel eh, għal rwol tal-Parlament Ewropew dan l-istrument bħala l-istrument għal politika ta' eh, viċinat tal-iżvilupp u kooperazzjoni internazzjonali rrid issaħħaħ il-kapaċitajiet ta' dan il-Parlament illi se jiffissa mal-Konsil il kwantitajiet annwali fil-kontest tal-qafas finanzjarju pluriannwali u l-Kummissjoni trid tqis ukoll il-pożizzjonijiet illi adotta dan il-Parlament. Il-Parlament se jkun eh, assoċjat fil-dakollu li jsiru anke permezz ta' eh, delegati, il-Parlament se jkollu rwol aktar attiv sabiex ikun hemm dialogu strateġiku fil-Parlament, Kummissjoni u Kunsill ikunu jistgħu jaqdu r rwol illi għandha kull waħda mill-istituzzjonijiet nalab dan li ġej, Signora President. Aħna sibna formula bilanċjata sabiex naqdu r-wol li għandu jkollha il-Kummissjoni Servizz għall-Azzjoni Esterna f'da kolli li għandu ma dan l-istrument finanzjarju nittama sur Kommissarju illi Eh, fl-iżviluppi li għat iridu jseħħu meta tippreżentanna il-programm leġislattiv inkunu nistgħu nkomplu naħdmu sabiex dan l-istrument isir element fondamentali eh, fir-rigward ta' dan pajjiżi li huma fil-proċess ta' qabel l-adeżjoni għal darbohra nirringrazzja l-kollega Flickenstein u nittamel fil-ġimgħat li ġejjin ikunu nistgħu nkomplu nikkooperaw f'dan it-triangolu istituzzjonali sabiex nagħtu saħħa lil dan l-istrument tant meħtieġ fil-kuntest tal- politika esterna tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna l-Sur Sale Franka. Sana dil-kelma l-Sur Fleckenstein, it-tini rapporter, jek joġbok. Frau Präsidentin. Signora President, kollegi, qabel xejn, grazzi ħafna l-Sur Sala Franka għal kliem amikevoli tiegħu Jiena nista' ngħid l-istess affarijiet fil-konfront tiegħek kellna kooperazzjoni pożittiva ħafna u riżultat tajjeb ħafna wkoll. IPA tlieta huwa strumenti importanti b'finanzjament ta' 50 biljun euro. Qegħdin nirreferu għal stati membri tal-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea. Is-sitt pajjiżi tal-Balkani tal-Punent mod partikolari fil-20 anniversarju tal-intervent ta' NATO fil-Balkani tal-Punent naraw ħafna bidliet fir-reġun fost l-anijiet ta' din il-politika hija li nejnu l paċi u r rekonċiljazzjoni f'dan ir-reġun u allura bl-IPA 3 nixtiequ niksbu dawn l-anijiet importanti għal kooperazzjoni, l-viċinat biex noħolqu konnessjonijiet bejn dawn il-pajjiżi, dawn il-gruppi differenti etniċi. U dawn huma punti li b'mod ċar huma msemmija fir-rapport. L-Unjoni Ewropea huwa l-ikbar hija l-ikbar donatriċi fir-reġjun u hemm perċentwal qoli ta' persuna mek illi ma jafux din il-ħaġa. Importanti illi ikunu jafu min huwa l-ikbar donatur fir-reġun, irridu nsemmu aktar leħenna nkunu aktar viżibbli fir-reġun. Ir-Russja, iċ-Ċina, pajjiżi Arab, it-Turkija. Dawn ukoll investew f'dan ir-reġun. Iżda. M'hemmx l-istess miri sostenibbli li għandna aħna. Naħseb hekk li huwa importanti illi nuru biċ-ċar ix-xogħol li aħna qegħdin nagħmlu hawnhekk. L-istatistika qed turina li l-ekonomiji qegħdin jikbru f'dawn il-pajjiżi tal-adeżjoni Iżda mhix xi ħaġa li qegħdin naraw f'termini tal-kwalità tal-ħajja tal-popli li jgħixu hemmhekk. L-iżvilupp mhux qed joħloq iktar impjiegi pereżempju, m'hemmx perspettivi ġodda għal ġejjini fiż-żona u allura ż żazax ma jarawx x'huma l-possibilitajiet disponibbli għalihom u ħafna drabi jkollhom jemigraw. Allura rridu nużaw l-istrument mhux biss fil-kapitali bil-Gvern ċentrali iżda wkoll biex ngħinu r-reġunijiet l-aktar rurali wkoll. Suppost m'għandux x'jaqsam liema partit għandu maġġoranza f'xi żmien partikolari, dak li huwa importanti huma l livelli ta' ħajja tal persuni il-prosperità tagħhom, il-benesseri tagħhom, Is-sitwazzjoni għad-demokrazija, l-istat ta' dritt, dawn huma fost il-prioritajiet tagħna għall-istrument. Meta niġu għall garanzija tal-istat ta' dritt, ti mhix sempliċement xi ħaġa li s-sur Tusk jew is-sur Juncker jew s-sur Jar għandhom jieħdu ħsieb, le din hija xi ħaġa li trid tgħaddi mill-livelli kollha tas-soċjetà obbligu u dritt għal kull ċittadin. Jekk ma nistgħux inħarsu l-stat ta' dritt, allura ma jkunx possibbli li nimplementaw il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea titlef il-kredibilità tagħha jekk il-valuri ma jistgħux b'xi mod jinżammu. U allura il-pajjiżi tal-adeżjoni huma mitluba illi ħarsu dawn il-valuri però fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea xi kultant lanqas ma naraw li hemm osservazzjoni għal valuri bħal dawn. Allura aħna minnaħa tagħna rridu nkunu ta' eżempju sakemm nistgħu. Kollegi, naħseb hekk għandna rapport tajjeb ħafna grazzi mill-co-rapporter li Shadows. Jiena ċert illi bekk ikonna maġġoranza wiesa biex nimxu l-qoddim għal progress mal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent. Grazzi ħafna l sor Fleckenstein. Issa ngħaddi l-kelma lill kummissjoni Kummissar Johan. Thank you, Madam Chair. Grazzi ħafna. Onorevoli membri, l-ewwel jiena nifirħilkom għaliex b'mod partikolari il-co-rapporters għamlu xogħol eċċellenti. Meta nara l-pożizzjoni tal-Kunsill u l-Parlament naraw li hemm femmit konverġenti partikolarment għal dak li għandu xaqsam il-programmazzjoni. U il-finanzjament tal-predizjoni u investiment ta' 14.5 biljun euro għas sigurtà u prosperita, prosperità strument illi jgħin l-imsieħba tagħna biex jissaħħu l-istituzzjonijiet demokratiċi tagħhom intejbu l-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-ġudikatura jkun hemm riforma tal-ekonomiji biex ikun aktar livelli għoljin biex inħarsu l konsumaturi u l-ambjent. Dawn il-benefiċċji kollha qegħdin ikollhom impatt fuq in-negozju u l-ċittadini f'dawk il-pajjiżi u anki fl-Unjoni innifisha. Ipa tlieta se tkun aktar strateġika politika, il-programmazzjoni hija bbażata fuq prioritajiet aktar milli allokazzjonijiet abbażi tal-pajjiżi li natu aktar ta' attenzjoni għal natura ta' prestazzjoni biex ikollna bilanċ bejn il-kredibilità li hija importanti għall gvernijiet biex jippjanaw anki l kofinanzjament tagħhom u anki għall prestazzjoni. Biex bekk aħna nkunu nistgħu immexxu b'mod strateġiku u e, nappoġġaw dawk l-imsieħba illi qegħdin iwasslu riżultati. Tisħiħ ta' dialogu tal-politika u nibnu sħobija flimkien mal-Parlament huwa e għan tagħna wkoll. Iridu ninvestigaw fil-limiti tal-bilanċ istituzzjonali li nsibu fit-trattati punt illi jkun importanti ferm eh, li għandna niddiskutu fit trilogu u nieħdu pjaċir nibdew dialogu mal kien jista' jkun. Kwistjoni waħda li nixtieq insemmi hija r rispett tal pożizzjoni tal-EAA u mal-istituzzjonijiet l-oħra biex ikonna koerenza għal dak li xjaqsam il-politika tal-azzjoni barranija, però jista' jagħti l-każ illi jkollna xkiel għal qafas istituzzjonali għaliex il-politika tikkonċentra l-aktar għall esportazzjoni ta' politika interna. pereżempju tipproponu l-steering group jiena nara li hemm applikazzjoni ma' dak li diġà stabilixxejna fil-kapitli differenti tal-aki u fl-aħħar Proponejtu wkoll il referenza għal indiki u kif tafu fost il-prinċipji tal-MFF għandna s simplifikazzjoni u b'mod partikolari li niksbu l ekkim imsejħa single rule book. Importanti biex nissimplifikaw il-proċeduri fih dan il kummissjoni nżidu koerenza meta nindirizzaw imsieħba barranija u anki naqsu l pis amministrattiv. Nittama li l-intenzjoni tagħkom mhux li id dan il-għan iżda indika u ipa se jissegwu eh, dan il-proċess ma nix garanziji li se ntemmu bl-istess grupp ta' regoli. Mill-ġdid li ringrazzjakom għal dan ir rapport ta' valur kbir. Ja, eh, vojn. sofra l-kelma. Fisem eh, il-Komitat ta' l-affarijiet ta' kummerċ internazzjonali Sir David Barelli, pero mhux qiegħed hawnhekk u għandi kelma għal rappreżentant tal komitat tal budget is-Sinjura Malli Tirġive. il Sinjura President Kumsar Johan, inti eh, tkellimt dwar eh, EPA fil-diskors tiegħek. Eh, dan eh, huwa importanti għal pajjiżi kandidati jew potenzjalment kandidati nitkellmu dwar elementi ta' enerġija eh, u sfidi oħra nafu kemm dawn il-fondi huma importanti kien pjanar strateġiku attenti kemm huwa importanti dak numru xmija u distribuzzjoni tal-fondi skont punti tematiċi f'tun skont prioritajiet tematiċi jeve, nemmen illi jeve l-utenti tal-fond IPA va fostom eh, il-pajizi eh, kandidati eh, fejn memx bizzejja ta' kapaċitajiet rridu naraw li minnaħat għana nżidu l-għajnuna teknika u l-istess fl-istess waqt rridu naraw li eh, dawn il-pajjiżi jkunu eh, jistgħu jużaw il-fondi kollha. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjura Maleteċu s-sannum eh, tal-Kumitat tal-Iżvilupp Reġjonali Sur Zeller Minuta. Grazzi ħafna Sinjura President, ziz kollegi, il-politika ta' sħobija tal-Unjoni Ewropea waħda mill-iktar u għahda ta' suċċess eh, ħafna pajizi li s-sieħbu fl-Unjoni eh, tul is-snin, ġifieri importanti li jkollna dan l-istrument eh, għal-għajnuna press ħobija. Ħafna pajizi li jisu rwieħhom bħala parti mill-Unjoni, bħala parti mill-Ewropa, allura jixtiequ jissieħbu fl-Unjoni Nafu li maħuż, pero ma xiftit eh, reticenti fuq dan. Fuq għallajnuna li aħna nistaw natu, eh, partikolarment eh, kien foka fuq il-pajzi tal reġun tal-Balkani. Għanna politika bottom-up minn isfel għal fuq, iżda aħna rridu naraw li l-autoritajiet lokali u rol tagħhom nsaħħom naf li Sir Fleckenstein diġa semma dan Naddi għal politika ta' kozjoni għaw għada pozittiva u koll li toffri opportunitajiet eh, gbar biex eh, dan l-istrument Ewropew jasal l-iktar pajjiżi. Grazzi ħafna sur Zeller. U sa għannom tal-komitat eh, li bebe Senjura Valero. Grazzi ħafna. Meta sejk il-rizorsi jridu jintnefqu kif suppost u bċertu governanza. U li ma, ma jwaslux għal iktar immigrazzjoni. Irridu u nemnu illi IPA titkun dedikata għal pajjiżi fil-proċess ta' pre-adesjoni. U biex ittejjeb l-istrutturi fihom nafu li t Turkija l-ħin kollu miġilda mal-ġirien tagħha rridu nsaħħu l-istituzzjonijiet demokratiċi, nsaħħu l-istat ta' dritt, il-ġudikatura indipendenti u r rispett tal-minoranzi u opportunitajiet indaqs eliminazzjoni ta' kull tip ta' marginalizzazzjoni. Aħna rridu li fil-pajjiżi ta' preadeżjoni ikun hemm rispett tal prinċipji li nirrispettaw fl-Unjoni Ewropea. U jkun hemm rispett tad drittijiet fondamentali tal-bnedmin. E Grazie. Issa għannom tal-PPS e, u Deva, grazzi, signora Presidente, ma nasab li eh, dan u segwitu ta' dibattitu eh, presidenti eh, Iva Lepa ħarbet minn din ir ma li nitfaw kollox f'dan l-istrument uniku li dwar u naf li fil-modi s-sur Panzeri xtaq jitfa li pa' Ma insomma, grazzi al Nacho Sala Franca, kif ukoll Sir Frankenstein għanna biex xogħol eccellenti, investiment fuq tal tażmien għal-ġejjieni tal-pajjiżi tal-Balkani tal-Polent importanti biex dan kollu jkun realtà ikun eh, riformi sma kruċjali biex ikun hemm il-ħarsen ta' kriterijiet ta' Kopenhagen. Rridu nsaħħar kondizzjonalità tal-għajnuna finanzjarja li nibdlu l-approċ tajpat li jtabebe għala li għaxan emmen li rrit rritu konem iktar responsabilta t tintraf iktar responsabilta u rridu naraw li għawnek hawnhekk forse in konsiderazzjoni zewċ e, emendi li l-ressaq t-ġifiri li kun iktar l-evolvimenta s soċjetà ċivili u kif ukoll l-istituzzjonalizzazzjoni ta' tfal. Grazzi, sorpreda. U sannom tal-essandi Tonino Picciola. Grazie. Naħseb li eh, hawnhekk għandna investiment fuq tul ta' żmien eh, permezz tal-istrument tal-pajjiżi tal-Balkan tal-Ponent. Dan ma dan ukollu huwa inċerti minħabba l-klim politika li għandna fl-Unjoni Ewropea u minħabba eh, dak minħabba l-klima politika qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Ma dan ukollu dawn il-pajjiżi jridu naraw li jirħqu dawn il-kriterji li għandhom ċans tajjeb biex joqorbu lejn l-Unjoni il-Montenegro u l-Fajru nafu li qegħdin il-bot, però hemm strumenti biex tejbu l-iżvilupp f'dawn il-pajjiżi u biex nżidu l-istat ta' dritt u l-valuri Ewropej. Rridu nsaħħu l-bini ta' kapaċitajiet f'dawn il-pajjiżi, nsaħħu l prassi tajba fil-qasam tal-veċinat. Il-kommissarju ehm, eh, fil-fermatija jew l-izvilup reġjonali, l ehm, ressaq xie kriteri li ma nistax naċċettawhom bħala grupp. Is-sur Dimis Makiri kemm darba tlabna biex eh, l-Unjoni Europea intervjeni eh, Zavi Turkija nafu li eh, il-konċett ta' demokrazija eh, tantu għaniqes eh, fi turkija dan il-programm IPA jikkonsidra valwazzjoni f'nofs il terminu u approċ bazat fuq prestazzjoni. Nasib li dar ma tantx jimpressjona il reġim autokratiku ta' Erdogan. Nistan nserħilkom moħħkom mill-esperienza li kena ta' dawn l-aħħar snin, naħseb li ma rridux nitfaw eh, l-aċċen eh, fuq eh, il-kwantità imma fuq strument speċifiku anzi fuq strument b'saħħtu illi nappoġġjaw id drittijiet fundamentali li sa' ta' dritt il-gvernanza tajba kif ukoll il-kooperazzjoni naħseb li din hija mm, xaġa skritta fil-politika Ewropea li aħna għandna l-finanzjament fil-qasam tal-affarijiet barranin. Issa is-sur lan kjuċuk għazux minuti. Grazzi, Signora President, Sur Kommissarju, kollegi mill-2000 għasabala u dan l-istrument kien eh, wieħed tajjeb eh, għal dawn il-pajjiżi potenzjali eh, fost oħrajn għal Balkan tal-Polent u għat-Turkija tnejn kien fokus strateġiku fil-strategy papers li kienu kruċjali għal dawk il-pajjiżi li kienu mħajra u li kien itul seba' snin għalhekk nilqa li konna ipa e tlieta L-istrumenti preċedenti kienu effettivi meta jitkellmu dwar eh, politika koerenti vizavi dawn il pajjiżi interessati. Daqstant eh, nixtieq li nifokaw fuq id-drittijiet fundamentali, l immigrazzjoni eh, u kunem u koll tisħiħ ta' tal-viċinat. Rridu um, naraw li eh, l-istrateġija tal